Eh, hemm xi kumment fuq il-minuti. Allora dak il-każ eh, ġew adattati ħadd ma jixtaq jikkummenta. Mm, minuti ġew adattati issa naddu għal